dan il-ftejim se jiffaċilita il-traffiku bejn il-Vietnam u l-Unjoni Ewropea. Ek issa wasanna fit tmim din id-diskussjoni nivotaw illum fil-11 nofs. Issa nibdew niddiskutu suġġett differenti għall-aħħar ir-rapport tas Sinjura Balzani fuq l-orjentamenti ġenerali għatħejja tal-Baġit tal-2012. Nħalli l-Kummissarju jisib postu. U issa nati il-mikrofonu lill-rapporter is-Sinjura Balzani għal erba' minuti. Il documento che oggi al nostro Il-dokument li se nistgħu illum mhuwiex biss dokument tal-priorità għall budget Ewropew il-IMS. Huwa dokument strateġiku għal wol il-ġdid li l-budget Ewropew irid ikollu fil-qafas ta' governance ekonomika aktar b'saħħitha. Din hija l-ewwel sena tas semestru Ewropew, semestru li ġie ippjanat sabiex joħloq l-aħjar koordinament bejn il-budget tal-Unjoni Ewropea u l-budget tal-Istati Membri għal ħolqien ta' l-iktar sinerġija possibbli. U dan kollu ifisser ħaġa waħda il-konverġenza tal-budgets tal-stati membri fuq il-miri l-iktar importanti tal-budget Ewropew. Illum il-ġurnata dawn il-miri, dawn il-miri Ewropej huma dawk tal-istrateġija 2020. Strateġija kbira, ambizzjuża, b'ħames miri importanti u seba' inizjattivi kbar. Miri importanti, iżda speċifiċi u koll L-ewwel target huwa importanti ferm. Il-binja ta' Ewropa biktar u impjiegi aħjar b'investimenti tajbin. Għandna ħafna prioritajiet għal dan il-budget. Ma rridux nitilfu ħin billi nibdew fuq l-ewwel mira. Iktar impjiegi fl-Ewropa. stant huwa essenzjali huwa urġenti illi nibdew sa minn issa niddefinixxu kif għandha tkun din l-istrateġija 2020 fiħdan il-budget. Hemm bżonn nagħmlu sew ċaffarijiet. Irridu projezzjonijiet, irridu nħarsu lejn il ġejjini Irridu neskludu dak l-approċċ matematiku fil-budget Zieda matematika li ma tikkonsidrax il-bosta fatturi huwa inutli. Irdu naraw eżattament x'inhu l-programmi u l-azzjonijiet utli għall istrateġija l-2020. Inħarsu lejn il-ġejjin tfisser ħaġa waħda illi jkollok attenzjoni għolja għall-impenji, mhux biss għall-ħlasijiet, għaliex huma l-impenji dak l-istrument li permezz tiegħu nistgħu nibnu l ġejjini ġejjini sostenibbli għall-Unjoni Ewropea. Punt ieħor il-flessibilità. Wasanna fit-tmiem il-żmien programmazzjoni daqstant il-budget huwa daqstant importanti. U tajjeb li nikkonsidraw l-istrumenti kollha, strumenti ta' flessibilità disponibbli li huma neċessari, indispensabbli għal budget li sejrin infasslu nittamaw li ma jkunx biss possibbli u essenzjali bħala pass l-istrateġija 2020 li ma tistax tkun falliment. Iżda anke jekk dan nixtiequh bħala budget utli u effettiv. Jina ċerta li dawn il-miri ikunu biss possibbli jekk flimkien nibnu bil-paċenzja sam il-bidu klima ta' kooperazzjoni istituzzjonali. Il-kooperazzjoni istituzzjonali i waħda mill-isfidi l-kbar ta' Trattat ta' Lisbona. li dejjem nitkellmu dwar iżda ma tantx intuwa bżiet importanza. Il-kollaborazzjoni istituzzjonali tfisser li konna klima ta' ugwaljanza biex naħdmu fl-imkien dwar dan is-suġġett delikat tal-budget li huwa wieħed mill-istrumenti l-iktar strateġiċi u l-iktar reali għal ħolqien tal-ġejjini tagħna. Grazzi. Grazzi, Signora Balzani is Lewandowski għannum tal-Komissjoni. Mrs. President, Mrs. Rapporteur, I welcome the position of the Parliament on the priorities of the 2012 budget as reflected in the proposed guidelines. ħafna, il-Kommissjoni skont il-dritt tal-inizjattiva tal-Kommissjoni huwa illi fil aħna nadottaw l-linji gwida tal-Parlament u anka tal-Konsil u fl-istess aħna rridu nqisu wkoll il-dokument li kien analizzat mis-27 stat membru. U rridu naraw ukoll il-dokument li ħajasnilna fl-20 ta' April. Issa s-sena li għaddiet Diġa għamilna din il-proċedura, sta issa nerġaw nittestjaw il-proċedura tal-Lisbona naħseb il kuntest huwa ovvju għal kulħadd il-kuntest ta' konsolidazzjoni finanzjarja. Jiena naħseb li aħna għandna nieħdu azzjoni b'mod responsabbli b'dan il-mod aħna fil-fatt nippruvaw nirrispondu għal konsiderazzjonijiet fiskali tal-Unjoni Ewropea, però fl-istess ħin naraw illi nieħdu inqisu il- miżuri ta' austerità ħadd ma jista' jiċħad il-fatt li llum iktar minn qatt qabel dan l-isforz sabiex il-budget jimbena fuq il-prinċipju ta' budget sot huwa importanti ħafna. Aħna nafu li l-lum kemm qatt qabel dan il-prinċipju importanti li nibqgħu niftakru, però rridu aħna nisfruttaw il- dan l-odda tal-Baġit Ewropa ħalli ngħinu lill-Ewropa f'dan il-mument ta' kriżi. Jiena nixtieq infakkarkom fuq dawn id-differenzi bejn il-budgets Eh, nazzjonali li huwa bbażat fuq il-konsum fuq it trasferimenti nazzjonali iżda fuq il-budget Ewropew aħna din nitkellmu iktar fuq l-investiment li jista' jwassal għal tkabbir tal-ekonomija kif ukoll għal ħolqien ta' opportunitajiet ta' xogħol din raġuni importanti ħafna li aħna ma ma ninsewx dawn l-impenni li fil-fatt ħadna f'dawn l-aħħar ftit snin. U Nafu illi dak li ntqal mill-President tal-Viċi-President tal-Kummissjoni kif ukoll ntqal mir-rapporter is-Sinjor Balzani aħna rridu niskuraw illi ikun hemm biżjed fondi għall istrateġija tas-sena 2020. Iva aħna rridu nikkoordinaw il-Baġġett Nazzjonali, però fl-istess ħin aħna rridu nkunu rigorużi ħafna f'dak li għandu x'jaqsam il-ġestjoni ta' l-espansjoni amministrattiva tal-Kummissjoni. Inti m'għandix tkun iktar minn wieħed fil-mija f'dak li għandu x'jaqsam tkabbir fl-amministrazzjoni. Ħalibek bekk aħna infadlu ehm, mill-flus li jistgħu jintefqu iżda apparti minn hekk aħna wkoll nużaw iktar qasam infoteknologiku. Issa jekk niftakru dak li ġara s-sena li għaddiet u naraw eh, il-proċedura annwali li kellna għal periodu mis-sena 2000 sa sena 2011 aħna nittama' din proċettura tkun ħafna iktar eh, mingħajr xkiel iktar milli kellna fis-snin li għaddiet. Aħna din nistennew sabel ħerqa li ikonna il-laqa il-ġimgħa d-dieħla u mbagħad nippreżentaw l-abbozz tal-budget. Grazzi. Grazzi ħafna issa naddu għal gruppi fisem il-gruppi għan-Nissur Lavija. Sur President, Sur Komissarju, kollegi, il nigwi l-isterin nivutaw għal-jom huwa l-ewwel pass lejn il-budget Ewropew għal-2012. Il-PPE wera sa mill-bidu l-appoġġ tiegħu lejn indikatorjiet tal-priorità tal-Parlament għal budget il jmiss sabiex dan jiġi preżentat lill kummissjoni bħalma diġà sar fir tal-Kunsill. Permezz tal-kontribut tagħna ippermettejna sabiex jitwessa tal-ispettru ta' prioritajiet u samna magħha anki dawn il-prioritajiet u dalu dawn il-prioritajiet b'saħħithom u jirriflettu dawn ukoll it-tradizzjoni tal-PP e, l-iżvilupp u tkabbir tal-Ewropa flimkien ma' riċerka u l-innovazzjoni. Jiena nemmen illi dawn huma il-politiċi li jridu ninvestu fuqhom u il-Parlament għandu jkompli jisħaq fuqhom fil-waqt nistennew il-istennija tal-proġett tal-bilanċ għal-2012. Għana riflettejna fuq il-konċett ta' responsabilta bħalma ġara ftit ilu, bħalma kienet ifakkar l-Komissar Għana illum għedin nisqu il-iktar minn qatt qabel kaġun tal-krizi irridu nġibu b'mod responsabbli. Nemmen li huwa meħtieġ ukoll referenza għal dak li ġara u qiegħed issir fil-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq sabiex ma jkonniex approċċi li ma jkunux kapaċi jiedu ħsieb avvenimenti politiċi bħal dawn. Jiena nemmen illi għanna nżommu ma test tal-Komissjoni dwar il-budget u dwar it-taxxa ta' transazzjonijiet finanzjari illi ma naħsibx illi għandha rilevanza fil-proġettura għal baġit għal daqstan din referenza għandha titneħħa, grazzi. La paroli maintenant Monsieur Göran Ferm pour 1 minute 30. Grazzi ħafna s-sur Ferm għal minuta u nofs. Nirringrazzjakom, nirringrazzjak ħafna s-sur President, nirringrazzjak eh, Aziz Kommissarju, Aziz kollegi, jiena nixtieq ringrazzja ħafna lis sinjura Balzan minħabba li għażlet punta tluq importanti ħafna kostruttiv u nexxila tiffoka fuq l-iktar punti prinċipali. Ġifri xinu ma dawn il-punti prinċipali li qed nitkellmu dwarhom, ġifri l-istrateġija tas-sena 2020 mhumiex biss kliem fieraħ, iżda huwa tentattiv sabiex l-Unjoni Ewropea verament tipprova eh, tilħaq eh, ċertu livell sabiex tikkontribwixxi għal tkabbir ekonomiku u ħolqien ta' opportunitajiet ta' xogħol ġodda iżda jista' jkollu rwol strateġiku, speċjalment f'dawk il-proġetti li l-Unjoni Ewropea ma tistax tagħmel waħedha jew inkella illi għalihom ħajkollna bżonn solidarjetà Eh, transkonfinali, jiena naħseb li anke fil-qasam tal-enerġija kif ukoll fuq smaħrajn aħna f'dawn l-oqsma għandna l-possibilità li fil-verità nimplementaw il-potenzjal u nisfruttaw il-potenzjal l-Unjoni Ewropea u nużaw is-suq tal-Unjoni Ewropea għall benefiċċju tal-pajjiżi Ewropej kollha u li dan ikun il-bażi ta' tkabbir ekonomiku ħarqin ta' opportunitajiet ġodda ta' xogħol. Aħna rridu naraw l-ewwel nett jiġri fil-Kunsill aħna rridu naraw nistennew jekk l-istrateġija tas sena 2020 xħat tkun implementata fil-verità, jew nkella xħat tkun pal-trattat tal-Lisbona li ħafna paroli u dejat biħ iżdambat fil-verità ma jsir xejn. Ningrazzja. Ningrazzjak Sur Ferms għanna Sir Haglund. Żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President, jina sabiex eh, nibda nixtieq ukoll nirringrazzja ħafna l-rapporter tal-kooperazzjoni tajba li aħna kellna bejnietna. Illum il-ġurnata ma tantx xuwa faċli fil-fatt nistabilixxu l prijoritajiet tal-budget jiena naħseb illi s-sena 2012 ħatkun sena importanti ħafna fil-kontest tal-budget. Aħna nafu li forsi ma nistawx nistennew sal-perjodu ta' programmar il-ġdid, ġifieri sa' sena 2014 sakemm aħna nimplementaw l-istrateġija tal-Ewropa 2020. Għal din raġuni importanti li l-Kummissjoni trassaq il-proposti li għandha trassaq ħalli aħna nilħu l-għanijiet tagħna minħabba li sissa żguri li nistgħu naraw li r-riżorsi li għandna għad dispożizzjoni tagħna mhumiex biżżejjed għal dawk il-prijoritajiet li aħna stabilixxejna u kif qal is-sur ferm importanti li dawn l-idejat fil-fatt ikunu implementati u jsiru r-realtà mhux jibqa' biss ħolm f'moħħna. Aħna fil-fatt kontenti bil-mod ta' kif dawn il-prinċipi kienu inklużi fir-rapport u nixtieq ningrazzja darba rapporter tal-mod kif ħadem u ppreżenta dawn il-punti jiena nixtieq ngħid ukoll li għalmenu aħna fil-Parlament irridu naraw eżattament aħna x'qed nistabilixxu għall budget fis-sena 2011 dan kien din kienet xi ħaġa li aħna ħloqna kemm għalina kif ukoll il-politiċi oħrajn iżda jiena naħseb illi ħankomplu fil-fatt namlu tfaddil tal li ħalli nonfqu inqas u l iktar flus issa l-Unjoni Ewropea, speċjalment il-Parlament Ewropew għandha ċertu setat ġodda u mill-jidher hemm min qed jaħseb illi dawn is-setat jistgħu jkunu implementati mingħajr ma jkun hemm riżorsi ġodda għal dawn il-prioritajiet, però l-affarijiet ma jimxux hekk. Importanti li aħna nista' nibqgħu nafanzaw ħalli naddaw in-negozjati fuq il baġit tas-sena fejn qed naġġel ħafna s-sura li s'issa. Grazzi ħafna jiena nixtieq ngħid proset lir rapporter għal dan ir-rapport li għamlet minħabba li naħseb li dawn il-linji gwida li aħna ddiskutejna f'dawn l-aħħar ftit snin kienu importanti u hi kienet iffukata ħafna ma taħliġ f'wisq dettall. Jiena naħseb li fissem il-grupp tiegħi aħna rridu noqogħdu attenti u nieħdu nqisu dak li qed jiġri anke f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea u mhux biss nifukaw fi Brussell, ġifier dak li inti poġġejt fil-paragrafu 21 fejn inti qed li hemm bżonn li nifukaw fuq tfaddil minnaħa tal-istituzzjonijiet u naraw x'qed jiġri fil-pajjiżi l-oħrajn dan huwa importanti ħafna, però aħna milli nista' naraw tantx sar ħafna dwar dan. Issa Jiena nifhem ix-xewqa li fil-fatt ikon iktar riżorsi disponibbli għall-implementazzjoni tal-istrateġija ta' l-Europa 2020. Aħna rridu wkoll mhux biss insaħħu s-suq intern u anke meta aħna qegħdin nippruvaw naraw li jkollna iktar riżorsi aħna rridu naraw fejn aħna nistgħu niġġeneraw iktar iktar riżorsi, forsi aħna nistgħu nieħdu l-flus minn tfaddil faqs moħrajn, però dan jista' jkun ukoll wieħed mill-approċċi li jista' jkollna għall budget tas-sena 2012 aħna fil-fatt nistgħu naraw li jekk aħna ħanippruvaw ikollna finanzjament aħna rridu nifriżaw u nwaqfu l-ispejjeż tagħna s-sena 2012. Grazzi ħafna Sinjora Triple, ma' minuti. Grazzi ħafna, Signora President, Aziz Kummissarju, Aziz kollegi iva anke l-Partit tal-Ħodor jasbu illi f'dan iż-żmien ta' austerità ta' politika ta' austerità u dan iż-żmien ta' kriżi importanti ħafna li nagħtu tweġib iċ-ċari minħabba li fl-Istati Membri ħan nippruvaw inneħu il-ħela ta' flus. Iżda la, la, la, la, l-politiku mhux biss għandu jkun fukat fuq il-fatt li aħna rridu neħu spejjeż żgħida, iżda aħna rridu ninvestu l-flus fi proġetti ġodda ħalibek l-ekonomija ma tkunx medda. Din hija importanti ħafna anke għal baġit tas-sena 2012 dan għandu jkun il-sib prinċipali tagħna ħalli bekk insibu dan il-bilanċ bejtna naqis ta' spejjeż żejda fl-istess investiment. Aħna nista' naraw li kellna dmir li anke fil-fond strutturali aħna rridu nsibu finanzjament għal dan il-fond ukoll. Jiena naħseb illi l-approċċ tas Sinjura Balzani u l-punti prinċipali tal-Strateġija Ewropa 2020 ħadithom bis-serjetà ħafna u għal din raġuni naħseb li dan jista' eh, dan kollu wkoll jista' jkun mezz għal politika tal- bidla tal-klima li aħna rridu ninvestu ħafna iktar sabiex nużaw enerġija l-mezzi ta' enerġija li jiġġeddu għal din raġuni aħna irridu fil fat naraw illi aħna ma neddux il-politika tagħna tal-bidla tal-klima. Aħna rridu naraw ukoll l-istati membri flimkien mal-budget ġvir budget nazzjonali flimkien mal-budget Ewropej, il-kol kemm huma jippruvaw jirrappreżentaw il-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea u tal-Istrateġija 2020 iżda fejn aħna għandna ninvestu iktar flus, pereżempju jekk naraw il-bidla demokratika u il-flussi migratorji li jistgħu jiġu mill-pajjiż jara, importanti ħafna li jkollna strutturi demografiċi ħalli bekk ikollna aħna iktar appoġġ dirett għal dawn id-demokraziji parlamentari u dawn ir-raġunijiet aħna għandna bżonn iktar mezzi flessibbli ħalli nkun nistgħu nappoġġaw lil dawn in-nies li għandhom bżonn għajnuna tagħna. Jiena nixtieq ngħid illi jekk meta nixtieq ngħid ukoll li anke f'dak li għandu x'jaqsam il- il-Ġappun, aħna nafu li nistgħu nfadlu anke f'dak li għandu x'jaqsam il-reattur nukleari, għalfejn ħanibdew ninvestu f'dan il-proġett minn flok ma nippruvaw ninvestu dawn l-istess flus fil-proġett tal-Euratom. Għalli bekk aħna jkollna proċess pass iktar maġral għal l-użu tal-enerġija li tiġġedded. Jiena naħseb li għandna bżonn inbidlu l-ħsib tagħna anke f'dak li għandu x'jaqsam il-baġġett tas-sena 2012 aħna rridu nagħmlu kontribut għal dan u nittamaw li f'dak li għandu x'jaqsam il-perspettivi finanzjarji li jmiss, nittama li aħna jkollna dawn il-bidliet kwalitattivi li semmejt ningrazzjak. Grazzi ħafna s supportas Portas. Grazzi ħafna Iva nafu li barra illum hemm ħafna ħaddiema li qegħdin jipprotestaw qegħdin jibatrunna messaġġi ċari ħafna hemm min qed jgħid li dawn din il-politika tal-austerità qiegħda toħnoq l-ekonomija tagħna qegħdin u l-ekonomija tagħna fil-fatt aħna qegħdin ngħidu li dan il-mudell ta' koordinazzjoni ekonomika li hija imposta fuqna u illi qed imponi ħafna sanzjonijiet u multi, però din mhijiex garanzija fiha nifisha din il-bidla din raġuni huma qegħdin jgħidu l-ħaddiema li dan il-patt għall-ewro li qed ikun adottat mill-Ewropej llum dan huwa patt kontra l-pensjonijiet, huwa patt kontra ħlas tajjeb għal ħaddiema, patt kontra l-fatt li qegħdin eh, patt illi ħajwassal għal fatt li huma l-ħaddiema li fil-fatt ħajkollhom responsabilità sabiex iħallsu l-kontijiet tal-iżbalji ta' ħaddieħor minħabba li jiena naħseb illi mill-perspettiva tal-Baġit Ewropej Ewropew mhux qed nifukaw fuq l-iktar suġġett importanti, ġifieri x'inhu rwol tal-investiment pubbliku. Meta nitkellmu fuq il-politika pubblika aħna rridu naħsbu fuq l-investiment pubbliku. Aħna għandna bżonn ta' dan il-budget qed nisimgħu minn qed jgħid li għandna bżonn ta' dan il-budget zero growth li ma ma, ma aħna għandna bżonn Jien naħseb li din it-tweġiba hija żbaljata għal raġuni sempliċi ħafna. Minħabba illi mhuwiex possibbli illi fil-fatt inti jkollok politika ta' austerita illi hija stretta ħafna fuq livell nazzjonali, mbagħad inti fl-istess ħin tajt illi minħabba l-politika ta' austerita fuq bażi nazzjonali aħna għandna bżonn ta' budgets ehm, fuq livell Ewropew li jkun iktar dajjef, li jkun iktar limitat, però jekk aħna nirraġunaw hekk aħna ħanaslu għal konsegwenza li ħajkun hemm inqas investiment kemm fuq il-livell nazzjonali kif ukoll fuq il-livell Ewropew u dan ħajfisser li ħanaslu għal iktar sitwazzjoni ta' qatt u uh, iktar um, problemi fis-soċjetà tagħna. Aħna rridu fil-fatt naraw illi ma nistawx nkomplu nibdu din ir-reċessjoni politika ta' austerita biss, aħna ħanastjenu fuq dan il-rapport minħabba li minkejja li hemm idejat prinċipali li huma importanti xorta waħda mhux qed jikkorrespondi mar-realtà tal-ħajja ta' kuljum tal-ħaddiema. Nirringrazzjak. Grazzi ħafna Sinjura Andreasen. Grazzi ħafna ħna għedin ninjoraw is-suġġerimenti li saru mill-qorti tal-awdituri fir-rapport annwali. Importanti ħafna li nkunu nżommu f'moħħna l-integrità u responsabilità aħna nafu l-istrateġija ta' l-Ewropa 2020 tista' toħroġna barra minn din il-kriżi, iżda nafu li din istrateġija m'għandix kredibilità, speċjalment meta nħarsu lura għal falliment totali tal-istrateġija tal-Lisbona din tista' tkun teddida u naħseb illi jekk aħna ħanibqgħu sejrin hekk fuq dan il-budget tas-sena 2012 dan ħajkollu effett negattiv fuq l-iżvilupp nazzjonali tal-Istati Membri. Naħseb li hemm minjoranza qawwija dwar l-impatt li qed ikollha l kriżi fuq iċ-ċittadini Ewropej u fisem il-ħaddiema u ċittadini Ingliżi jiena nixtieq li ma jkunx hemm free sas-sena 2012 iżda li jkun hemm naqis fil-budget nazzjonali tal-Renju Unit. Jiena mhux ħanoqgħod uh, nistenna bil-ħer għażla dwar ir-riżultati ta' din l-istrateġija. Grazzi ħafna, issa Sinjora Bertman. Grazzi ħafna, Sinjora President, eżis kollegi, jiena naħseb illi dwar ir-rapport ta' Sinjura Balzan nista' ngħid dan li ġej. L-għannet importanti li aħna jkollna eh, tmexxija ħafna ħjar bejn l-anijiet ta' tkabbir u austerita fl-istess ħin u kif ukoll prioritajiet tal-sena tal-istrateġija tas-sena 2020. Aħna nafu l-importanti ħafna li nkomplu nħeġġu l-integrazzjoni soċjali minħabba li dan huwa punt prinċipali għal għall-Ewropa. It-tieni ħaġa jiena naħseb li dan ir-rapport jisħaq fuq l-importanza tal-titjib tal-enerġiji tas-settur tal-enerġija u illi aħna għandna jkollna wkoll implementazzjoni tal-prinċipji importanti illi aħna nħadnu importanti li jkun hemm iktar koordinazzjoni wkoll u illi naraw illi dawn l-inizjattivi li aħna din implementaw jista' jkollhom suċċess issa dwar il-katastrofi u traġedja li ġrat fil-Ġappun, importanti ħafna li aħna nkomplu ninvestu fil- fl-arġijiet iġġeddatina naħseb illi fil-fatt dan jista' jkollu effett pożittiv anke f'dak li għandu x'jaqsam politika soċjali u l-aħħar punt issa skur mhux l-inqas jiena nixtieq infakkarkom illi f'dak li għandu jaqsam il-baġġett tal-Unjoni Ewropea aħna rridu naraw illi jkollna. Eh, għandu jkun implementat kif, eh, kif suppost. Eh, muchas gracias, Presidenta, señor comisario, colegas. quiero empezar. Grazie, Sir President, Commissario, kollegi. Nixxen nibda billi nirringrazzja l-rapporter tagħna, l-Sinjora Balzani. Grazzi ħafna tal-flessibilità tiegħek flessibilità li l-idea oriġinali ma kienieċ illi ikonna dan id-dibattitu dwar il-linji gwida ġenerali tħejja tal-budget minn kelli naħseb li dan huwa dibattitu xxira illa lix bekk irxinna noħorġu bil-prioritajiet tagħna għal proċedura budgetarja għaxru li ġejjin. Jiena nixtieq insemmi żewġ punti prinċipali l-austerità. Dan mhuwiex prinċipju iżda għodda għodda illi tippermettina nilħu b'suċċess budget, budget kredibbli u li ma jwassalniex għal sitwazzjoni il-nies jonfqu mill milli jistaw u mbagħad ikollhom problemi kbar u serji. U jina nemmen ukoll illi ma nix ndaħlu f'din il-proċedura budgetarja kwistjonijiet illi jagħmlu parti minn għafas finanzjarju multianwali jgħat nsemmi għawnek din il-kustjoni ta' taxxa dwar transazzjoni finanzjari din titħol f'kontest finanzjarju ferm usa u għedin niprofaw indaħlu din il-kustjoni għawnek fil-kustjoni budgetari iżda mux posta din għawnek għedin nitħattu għamal konsil niftakru ġdara s sana l-ħra ma t ċejna fi proċedura budgetarja annwali ideat u konċetti li kienu jagħmlu minn dan il-kontest finanzjarju ferm usa u um, konna wasalna f'sitwazzjoni fejn palma jaf il-kommissarju kan ħlasiet il ma kunux xirqa ma il-qux il-bżonnijiet għaxxur li ġejjin tal-Unjoni Ewropea dan kawża t-tat li ġara fl-2011. Grazzi il-kellim li mis Jan Gajer. Signor President, Kummissarju, aħna għadna għed niskalmu fuq il-fat li nistaw fil-fat infadlu ftit mill-ispejjeż ħallibek aħna nħorġu minn din il-kriżi tad-dejn pubbliku. Aħna permezz ta' dan il-budget il-ġdid ma nistgħux nagħmlu iktar dejn aħna nafu li permessa din il-politika ta' austerita aħna nistaw fil-fatt nimxu l-qoddim jekk minħabba li aħna nafu li dan huwa biss il-budget 2% biss tal-ispejjeż f'bażi nazzjonali aħna din nitkellmu aktar fuq simboli hawnhekk. Simboli importanti ħafna jisu wieħed fil-verità qiegħed jagħmel dan it-trasferiment ta' flus li mbagħad jispiċċaw f'kaxxa sewda qatt ma tagħhom iktar dawn il-flus. Jiena naħseb li rridu nagħmlu ċara illi il-flus li stati membri għadin jinvestu fl-Unjoni fil-Baġit tal-Unjoni Ewropea u b'xi mod jerġgħu imorru lura fl-istati membri tagħna. Jiena naħseb illi din li din id-dera din l-idea titħol f'moħħ kulħadd importanti illi nidilkom illi fil-pajjiż tiegħi f'Nord Rhine-Westfalen pereżempju fil-tramuntana tal-Ġermanja jiena naħseb li importanti ħafna li aħna nibqgħu nisqu fuq dan il-punt minħabba li hemm ħafna nies li ma jaħsbux ma jaħsbux b'dan il-mod. Jiena rajt fil-rapport annwali illi f'dak li għandu x'aqsam l-ispejjeż ta' tal-Unjoni Ewropea hemm bosta affarijiet li mhux qed jaħdmu tajjeb. Jiena qed nara li hemm ħafna flus li tkun investiti ħażin miljuni ta' euro. Aħna qegħdin naqraw ukoll li l-Kummissjoni speċjalment meta il-programmi qed ikunu amministrati b'mod ħażin dawn jiġru anka affarijiet li jiġru anka fil-Ġermanja fil-Renju Unit, il-Kummissjoni li toqgħod iktar attenta li tikkontrolla iktar u naħseb illi għanna nkunu ħafna iktar effiċenti ħalli aħna fil-fatt nippermettu li dawn l-investimenti Ewropej jintefqu ħafna ħjar ħalibek l il-Stati membri jkunu verament jistgħu jagħtu kontribut sabiex jappoġġaw dawn l-inizjattivi ta' storta grazzi. Grazzi, Signora Jensen, għal żewġ minuti. Grazzi dwar il-rapport. Balzan ringrazzja il-rapporter illi ħajkolla bieċa xogħol tassew importanti u bieċa ibsa u koll għaliex il-kontest li fih naħdmu huwa tassew limitat, speċjalment fil gwarta ta' l-iżvilupp rurali tul żmien ta' seba' snin il-marġini kull ma jmur komplew jonqsu. Dak il-font issa sar font għal finanzjament ta' proġetti oħrajn anke fejn titħol l-enerġija. Għaldastant huwa kull ma jmur diffiċli il jirnexxielek iġġebbet il-budget. Huwa anki il-proġett ITER tassew importanti, speċjalment fid-dawl ta' dawn l-aħħar avvenimenti fil-Ġappun u biex inkomplu insaħħu l-indipendenza enerġetika tal-Unjoni Ewropea. Għal daqstant, irridu nsibu fondi għal budget tal-2012 għal Galileo u għal ITER. Il-Kummissarju fortunatament induna il budget Ewropew huwa differenti minn dawk nazzjonali. Ista irrid iħares il-proġetti u l-impenni li jitħol jom il-budget u għal ikun hemm il-flus allokati għal ħlasijiet u għaldaqstant il-kunsill irid ikun iktar għaqli fir-rigward tal-livelli ta' ħlasijiet ta' allokazzjoni ta' ħlasijiet u nifmu eżattament il-bżonn reali x'inhu. Il-Kummissarju ħabbar ukoll li ser jkun hemm bżonn ta' tnaqqis fejn tidħol in nef amministrattiva il għaliex hemmhekk il-marġini ta' gwadan huwa tassew għoli. Dan punt tassew utli. Ista irrit jgħod għall-istituzzjonijiet kollha il-Parlament kif ukoll il-Kommissjoni, grazzi lill onorevoli Jensen, l-Onorevoli Fajmon. Grazzi ħafna. Jina naħseb l-importanti ħafna li jkollna budget bilanċjat u naħseb li f'dak li għandu x'jaqsam il-proċedura naħseb li ma nistgħux nippermettu li aħna jkollna budget provviżorju. Naħseb li dan jista' jkollu konsegwenzi negattivi ħafna għall-ekonomija Ewropea. Importanti ħafna li aħna naraw illi jkollna proposta um, raġonevoli u tajba għall budget Importanti li aħna noqogħdu attenti minħabba li dan ifisser illum il-ġurnata li jkollna budget li jfaddal fuq l-ispejjeż. U jekk aħna ma nżommux dan u dimajnejna żgur li ħanet il-fum il kredibilta tagħna, grazzi. Il-kalem li Mr. Surġwaw Ferreira. Signora President, għana għedin nidu parti f'dan id-dibattitu biex najdu li jem alternativa għal konsens ta' xalluku tal-emin illi wassalna f'din il-krizi li għaddejn minna. Dan il-konsens ma jwassalx għal ħruċ minn għal ħarġa minn din il-krizi u għamil ma nġet naraw bidla u ħarġa zida lejn il-miri tagħna, lejn ir-riżorsi tagħna, dak li qegħdin nagħmlu bħalissa u il-nżidu. il-firda għanna nabżon ta' aktar konverġenza, għanna bżon nifmu il-potenzjal ta' kol ta' kol stat ċenu, nħarsu il-impiegi, nipromovu il-welfare u naħdmu kontra l-esklużjoni. Aħna kontra budget il-servizzi soċjali jtibom biss bħala servizz finanzjarju, għet jipromovi għonek iktar prekarjetà fix-xogħlijiet u dan dak li qed jiġri fl-istrateġija għal 2020. Qed naraw iktar firda bejn l-istati membri, iktar diverġenzi fl-ekonomiji tal-istati membri tagħna u dan se wasal biss għal żieda fil-qatt. Aħna qed nippromovu strateġija ġdida Ewropea solidarjetà bbażata fuq numru ta' politiċi ġodda fl-ekonomija l-affarijiet soċjali kif ukoll l-ambjent b'appoġġ mill-baġit komunitarju. Bekk Ressaqna numru ta' emendi għal dan il-rapport, dan il-budget komunitarju servi u kol għal kooperazzjoni l-paċi u muster appoġġaw l-avventuri militari illi qed jirċivu anke fondi mill-budget Ewropew. Aħna insejħu għal direzzjoni ġdida l-budget Ewropew. Grazzi ħafna l-Istur Ferreira, Is-Sur Claudia Morganti. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Sur President, kollegi, dan il-rapport li suppost jgħat jindika xandu jkun id-direzzjoni għal budget tal-2012 mandu ebda sinifikat. Għedin bis naraw numru ta' stqarrijiet u wix ċar għal-dastant li mumma l-prioritajiet reali tal-Parlament Ewropew fi rigward tal-budget tal-2012 l-istrateġija 2020 hija wis u forsi wis ambizjuża u tonfoq wis flus. X'għandhom ikunu l-prioritajiet fiħdan din l-istrateġija l-istati membri għandhom huma stess naqis fil-budget kawża tal-kriżi aħna maħniex aħna nafu r-realtà x'inhi u nixtiequ iktar intenzjonijiet u inqas kliem fieraħ indikazzjoni ċara għall-intervent konkret. Jena ċert illi dan il-rapport huwa dwar linji gwida ġenerali u għal dastant tista' tkun forsi inutli u mingħajr ebda skop reali. Is-sur Hartong issa. Voorzitter, socialistisch collega Balzani toont met haar... Sur President, il-kollega Balzani i-produċi trapport illi mux tajab ċittadini iżdu tajab għalihin nifsu. Dawn il-klikek ta' soċjal-demokratiċi. Et najdu għawnek li għawn ħela, ħela kbira. u għad najdu għonek niprovaw infadlu flus il-jiġu intużati meta jkun hemm bżonnhom. U aħna għanna program, il-program Galileo, illi ma jafux dan fiħaj wassal. U issa tnajdu hawnhekk responsabilta, responsabilta ma tagħmilx sens. Meta wieħed iħares lejn in-nefqa għal programmi bħal dan. Dan mhuwiex dak li qegħdin jistennew iċ-ċittadini tal-Ewropa m'għandu ebda ambizzjoni għal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 Eżis kollegi, jina naħseb illi issa irridu nerġgħu morru lura r-realtà wara dak kollu li jedna. Ma kienx faċli illi rapporter fil-fatt tfassal dan ir-rapport li illi minħabba li aħna nafu illi dwar ċifi ma nistgħux niftemu daqshekk minħabba illi l-Kummissjoni ma tatnix għafas partikolari dwar iċ-ċifri, iżda dwar il-prinċipju iva nistgħu niddiskutu u r-rapporter interpretat il-kwistjoni b'mod tajjeb ħafna ġifiri kif aħna nistgħu naraw illi l-istrateġija tista' tkun integrata fil-prinċipji u fil-budget tas sena 2012 issa aħna nafu illi il-politika ċertu tip ta' politika laqas biss qed tissemma u importanti li aħna insemmu in dawn il-prinċipji minħabba li aħna żgur li mingħajr ma jkollna dawn il-prinċipji ma naraw li għandna baġġet daqsxejn vojtu bla sustanza, aħna nasbu illi l-iktar spejjeż illi għandna huma f'dan il-qasam ta' korrezzjoni tad-dejn. U aħna nafu li dan il-ħlas m'għandux mhuwiex biss ħala ta' flus, iżda dan huwa ħlas li jistgħu immexxu quddiem il-proġett Ewropew minħabba illi fil-fatt nafu illi il-fond strutturali pereżempju dawk iż-żoni fl-Unjoni Ewropea li għadhom lura importanti ħafna illi l-investimenti jaslu fejn hemm bżonnhom u l-investimenti preċiżi huma ħaġa oħra aħna naħsbu illi il-Parlament, flimkien ma' kumitati tal-Parlament, għamlu diskutu dan is-suġġett ta' Frazzi. Grazzi, Signora President, Kommissarju, kollegi, na nixtieq l-ewwel net nirringrazzja r-rapporter Signora Balzani għal koerenza tal-proposti uh, dwar l-orientamenti ġenerali għal budget tal-2012. Dawn il-proposti waslu messaġġ politiku ċar u xie tifhem eżattament x'inhu ma limitazzjonijiet finanzjarji li għandna fl-Unjoni Ewropea għalhekk il-budget tal-2012 irid ikun hemm budget li jsejjejna nifacċaw l-isfidi li għandna qudiemna Issa aħna qegħdin nitkellmu dwar l-implementazzjoni ta' miżuri ta' austerità addizzjonali il-Parlament għalmenu minn din in-naħa eh, irrit juri l-impen tijaw lejn dawk il-ħaddima li l-lum siħorġu fit toroq fi Brussel li ma jaċċettawx dawn il-mizuri li ma tantx għandhom loġika ekonomika u soċjalment laqas ma wieħed jista' eh, jiddefendihom. Il-korrenza tal-budget eh, se toħroġ ċara ma fl-2012 u anki minħabba l-istrateġija tal-2020 li s-setbaw ġidjan fil-qalba tal-politika tal-Komunità Ewropea l-impjeg u tkabbira għaliex l-istrateġija tal-2020 eh, tixti illi ikunem 75% ta' impjeg. Skont dak il Alessio sur Lewandowski fl-istampa franċiża eh, antiċipa il-pozizjoni tal-parlamentari bżon illi nkunu stretti l-Unjoni Ewropea mhijiex vettura ta' valur miżjud anzi eh, imma fonti ta' iktar spejjeż ejja ma nagħmlux żball il-proċedura budġetarja tal-2012 se tkun eh, eżempju ieħor ta' dawk il miżuri li aħna irridu nieħdu aħna għandna budget issa li jirrappreżenta biss 2% tal-nefqa ta' l-Unjoni Ewropea. Aħna diġa għadin narraw uh, eh, dibattiti uh, biex naraw kif senwet u riformi fil-qasam tal-paku b'nadi oħra bil-budget tagħna hekk issa l-importanza tal-komunikazzjoni ta' konfu l-importanza tal rizorsi propi. Grazie kellim l imes Sur Herben Jan Herbrandi. Grazzi, Sur President, jekk inti tkun qed tibni dar, l-ikbar biċċiet jaslu fl-aħħar u inti dan tkun tafu bil-qoddim. L-istess jiġri fl-Ewropa fl-aħħar tal-programm multi-annwali jaslu l-aħħar li ikbar kontijiet u dawn irdu jitħallsu minn ċertu stati membri bħal l-istat membru tiegħi l-Olanda u dan mhuwiex aċċettabbli qegħdin ngħidu li xi ħadd jaqbel mal-istima mbagħad meta jaslu l-istimi tirrifjuta li tħallashom. Iva, fl-aħħar tista' tipprova tara fejn tista' tifranka u l-Ewropa trid tagħmlu wkoll. Sinjora Balzani f'paragrafu 21 dan tajdu u tajdu sew. Iżda l-asijiet irridu jsiru, l-kontijiet irridu nħallsuhom ta' xejn nippruvaw nirrifjutaw din l-idea inkella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 kienu diġa' kien għas jis il-sviluppi pożittivi fil-kuntest tal-perspettivi finanzjarja. aħna naħsbu li l-anijiet u l-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea għandhom għanna jkunna possibilità li aħna namlu għom realtà permezz tal-budget tas sena d-dihla U eh, aħna rritu naraw li grazzi għal ħolqint opportunitajiet ta' xogħol ġodda, grazzi għal riċerka, grazzi għal priorità tal-qasam tal-enerġija, integrazzjoni soċjali kif ukoll ġlida kontra il-faqar. Dawn huma importanti ħafna minħabba l-istrateġija tas-sena 2020 tista' tkun kredibbli biss jekk hija toffri biżjed finanzjament għal dawk eh, il-prioritajiet li aħna għandna. Importanti illi aħna issa bħala stati membri rridu nħeġġu lill-Kunsill sabiex ikunu responsabbli jieħdu l-passi li hemm bżonn jimplementaw il-miżuri li hemm bżonn. Aħna nixtiequ li ngħixu f'dinja fil-paċi iżda rridu nżommu f'moħna illi għedin nejxu f'dinja fraġli ħafna illi tista minn ġurnata l-oħra kollox inqalab ta' taħt fuq minħabba xi traġedja naturali u anka nuqqas ta' stabilta u nuqqas ta' paċi. Din raġuni naħseb li għandna bżonn dawn il-mezzi grazzi. Is-Sinjora Holmajer, minn son. Grazzi ħafna ziz kollegi il-budget tas-sena 2012 qed ikun deċiż f'dan l-isfond diffiċli ħafna ekonomiku ta' 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea aħna nafu li aħna ma nistawx fil-fatt inħallsu għal dak kollu li aħna s-sena l-oħra ħallasna per pereżempju. Importanti li aħna nilqu kompromessi importanti ħafna dwar il-budget u nixtieq nagħmel xi ftit kritika għal dan il-budget. Jiena naħseb li jekk ikun hemm iktar Eh, flus fil-budget dan ma jfissirx neċessarjament li ħajkun hemm iktar solidarjetà u iktar Ewropa. Jiena naħseb illi importanti li l-flus li għandna dispożizzjoni tagħna nużawhom bl-aħjar mod ħalli bekk naraw illi l-anijiet tagħna aħna nilquhom mingħajr ma naħlu flus żejda anke f'dak li għandu x'jaqsam il potenzjal ta' rizorsi tagħna ta' loan resources irridu nanalizzawhom b'mod kritiku minħabba li aħna ma rridux li l-PCA fuq spallejn iċ-ċittadini tagħna u l-kumpaniji tagħna, jiena naħseb illi ma nistawx aħna biss ngħidu il il-budget tal-Unjoni Ewropea jikkorrispondi biss fil-mija tal-infiq iżda aħna rridu ngħidu illi hemm volum finanzjarju qawwi meta inti tiġbor flimkien il-kontributi tal-Istati membri kollha dan kollu rrid ikun investit bl-iktar mod għaqli fil-proġetti li jistgħu waslu għal-linja um, sabiex aħna nilħu l-għanijiet tagħna. Jiena nixtieq nirringrazzja wkoll is njura Jensen minħabba li jekk naħseb li importanti ħafna fil-fatt illi aħna nipprovaw nkomplu nisqu fuq dan il-proġetti anka li ħarsu l-ambjent anke fil-kontest ta' dan il ftejim mal-Istati Uniti. Grazzi ħafna. Is-Sur Fernandez. Minuta ta' nofs. Grazzi, President, Komissarju, kollegi. Nishti l ewwel net nifraħ li Sinjora Balzani għax xogħol siewi tagħha iżda dan ma jfissirx illi jien m'għandix kummenti x'namel dwar dan ir-rapport. Naħseb li dawn il-linji gwida huma ma finatura tagħhom bil-wisq ġenerali. Nemmen illi dawn il-linji gwida ma riżoluzzjoni għal strateġija Unjoni Ewropea 2020 u mhux linji gwida għal tejja tal tal 2012 aħna kena l-priorità li kienet iż-żgħażagħ u fl-2012 ħankomplu b'din il-priorità dawn il-linji gwida fadlilna fadal żmien. Il din il kelma żgħażagħ bl tissemma tarba fir-rapport u din l-ostazzjoni bl-istrateġija Europa 2020 tfisser li tinsa il-politika ta' koezjoni. Il-politika ta' koezjoni u koll ma tissemmix f'dan il-program, f'dan il-rapport, politika da' stant importanti. Ma jistax ikollok din bħala miżura ta' aġustament. Ma nistawx naraw flus jitneħew mill-politika ta' koezjoni sabiex titqiet fl-istrateġija Ewropa 2020 u ma semmix lanqas il-politika ta' koezjoni li għamil konsideraw stant importanti. Fadlinna, fadlinna żmien biex nirranġaw u ndaħlu t-tiswijiet għal dawn iż-żewġ kustanijiet. Grazzi, Sur Fernandez, is-Sinjura Matera l-Miltonofs, grazzi, Sur President, kollegi, komissarju, nirringrazzja l-rapporter l-għanet għax-xogħol illi għamlet. Il-budget tal-2012 bħal budget tal-2012 ħajkunu budget ta' tisħieħ u jkunu immirati biex naqstu l-nefqa tal-istati membri u ħajkunu tal-feriment għal nefqiet għal kwadru finanzjarju li jmiss. Il-kontribut tal-Partit Popolari Ewropew fil-linji gwida għal budget tal-2012 kien ibbażat fuq il-konċett ta' responsabilta u dan ifisser illi infittxu dawn il-miri ta' ekonomija effiċjenza blin as rizorsi possibbli L-istrateġija 2020 hija effokata fuq prioritajiet importanti li għal-bidu ma kinux fil-rapport Balzani bħal riċerka, l-innovazzjoni, l-iżvilupp u tkabbir, iżda wkoll aħna dawn nisħu tassew fuqhom. Il-prioritajiet tal-Unjoni għandhom bżonn finanzjament adegwat. għall stant u importanti li jkun hemm flessibilità għan-nefqa sabiex inkun nistgħu nikkompensaw id-diffikultajiet marbuta mal-kriżi ekonomika u nipproponu għafas għal budget illi kollu rizorsi autonomi. Jiena ma naqbilx mal-ġbir ta' dawn ir-riżorsi permezz ta' introduzzjoni ta' taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji bħal ma ġie propost mill gwen Jiena nemmen il għandu jkun hemm xogħol mill-Kummissjoni għal kif nistgħu nerbu dan il kustjoni tant importanza sabiex nkun nistgħu insaħħu fuq il-kontribut Ewropew. Grazzi tal-żieda fil-ħin. Catch the eye, sur manka minuta. Sur Kummissarju, kollegi, l-Unjoni Ewropea tat li l-anfissa ħames għanijiet kwantifikabli mill-issa sal-2020 dawn eh, ġewn approvati mill-istati membri ittuna sens ta' direzzjoni u s-suċċess tagħna se jiddependi fuq l-implementazzjoni tagħhom se jiddependu fuq is-sens ta' responsabilità tal-istati membri individwali jekk hux se jkollna iktar impjeg inqas eh, tluq bikri mill-iskola. Iktar studenti fl-università, tnaqis tal-nies li jiexu fil-faqar u jekk jirna xinnix u koll nieħdu ħsieb iktar il-klima. La folja hemm dan l ftejim il-gvern fil-pajis tiegħi deċida li naqqas innefqa fil-programmi operattivi u rrid juża dawn il-flus biex jimbnew it-toroq qed jinnegozja mal-Kummissjoni. Sur Kummissarju, inti individwalment u l-Kummissjoni bħala kolleġġ se tappoġġaw l-idea illi aħna nimxu f'direzzjoni li mhijiex fl-interess tal-Istrateġija 2020. Grazzi, is-Sinjura Flashiko Hefova għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora President, Kommissarju. Il-budget huwa strument importanti tal-integrazzjoni Ewropea u jista' jikkontribwixxu għal tnaqqis tal-politiki ta' austerità fl-istati membri u jpoġġi iktar flus fi proġetti ta' investiment. Jina nilqa dan ir-rapport għaliex jippromovi um, obbligazzjonijiet għall-infrastruttura ma da mandom xit isu bħala alternativa għal Eurobonds dawn huwa suġġett separat jiena naqbel ma l-ideja tal-Eurobonds u ma pass loġiku fil-proċess ta' integrazzjoni. Jiena ma naqbilx ma l-ideja li għanna innaqsu l-budget Ewropew għaliex da mhux fl-interess tal-integrazzjoni tal-ekonomija jew s-solidarjetà bejn l-istati membri. L-egoizmu li aħna narraw sal-ponta samneħer tam neħerna eh, jinessina xini l-integrazzjoni Ewropea. Kulħadd għandu jgawdi mill-integrazzjoni u aħna l-affarijiet hekk għandna narawhom. Sur Paxka. Grazzi, Signora President. Komissarju, kollegi, il-prioritajiet tal-budget tal-2012 se jkollhom impatt fuq il-ġejjeni. Għalek naħseb illi għanna nipruvaw illi nifrankaw il-flus kemm jista' jkun. Naħseb illi għanna nikkonsidraw ukoll il-fatt il ta' kull xar il-Parlament imur jagħmel eh, parti minn xogħlu fi Strasburgu għaliex huma min ħalla 16 ċittadini tagħna illi fil-fatt jagħmlu tajjeb għal dan kollu fil-2012 għanna naraw il-possibilità li forsi innaqsu l-ammont ta' vjaġġi li namlu jew inkella nivvjaġġaw b'mod ieħor. Punt ieħor importanti huwa dan il-mużew Eh, tal-istorja Ewropea. Naħseb li din ukoll hija xi ħaġa li tista' tistenna, tistenna eh, moment meta l-Unjoni Ewropea tkun għarreġat eh, għamet fuq saqajja u hekk dawk il-flus jistgħu jintefqu fuq programmi għall-2012 u ntejbu il-mod kif aħna naħdmu. Grazzi, Sur Paxka. Sinjura Smokova. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq nifraħ li rapporta li għalet l-affarijiet kif inhuma. Il-budget Ewropew għal-2012 li l-in għandu jkun budget ambizjuż jekk irridu nilħu l-għanijiet tal-istrateġija 2020 uħorġu mill-kriżi u nikkompetu mal-bqija tad-dinja. Jiena naqbel mal-ideja tal-Komitat tal-Budget li għandu jkonna laqa mal-Parlamenti Nazzjonali bilan illi niddiskutu il-budgets nazzjonali tal-Istati membri għall-2012. Il-budget tal-Unjoni Ewropea forsi mhux eh, m'għandux deficit huwa biss 2% tan-nefqa pubblika fl-Unjoni Ewropea u hemm differenzi kbar bejn il-budgets nazzjonali u dak tal-Unjoni Ewropea il-budget tal-Unjoni Ewropea huwa maħsub biex jiġi jkun isir investiment fil-ġejjiri tal-Ewropa. il li rittif jifhimadi diġà smajna rappreżentanti mill-Ġermanja, Franza u Renju Unit li qed jippruvaw jiffriżaw il-budget tal-Ewropa li żgur se se bat eh, waqfu il-tkabbir fl-Ewropa. Grazzi ħafna biex nikkonkludu il-Kummissarju Lewandowski. Signora President, tlet punti biss fuq l-istrateġija 2020 punt ċar li ħareġ mill-linja gwida ta' Sinjura Balzani fil-budget ta' din is-sena l-2011 41% tal-nefqa jista jgħid illi se jintnefqu fl-istrateġija tal-2020 u l-isten qed isir fil-budget jew fl-istrateġija għal anzi fil-budget tal-2012 imma l-istess aħna qegħdin nagħmlu skont dak illi nqabel Eh, ftit ta' snin ilu jiġifier fil-perspettivi 2007-2013 illi qed jillimitanna il-marġni ta' manuvra tagħna. Ġifi da' kollu li nagħmlu jrid isir skont il-ftehim illi aħna binna eh, fuq u fl-2006 biex nwieġeb passur sur is-sur Gajer u Sinjura Holmaje dwar prioritajiet negattivi. Jiena Eh, jiddispjaċini ma din hija il-realtà tal-budget tal-2012 u hemm bżonn li jkun hekk għaliex apparti mill prioritajiet pożittivi rridu naraw x'mhux qed jagħti riżultati mixtieqa u namlu il-bidlu naraw dak li mhux qed jiġi amministrat kif suppost sabiex nifrankaw il-flus. Ġifieri dan il-budget huwa budget ta' prioritajiet pożittivi u anki eh, prioritajiet negattivi dwar l-amministrazzjoni disciplina din hemm bżonna. Inwieġeb is-Sur Hartog li tkellem dwar il-ħela ta' flus l-amministrazzjoni tirrappreżenta 5.7% tal-budget sħiħ tal-Unjoni Ewropea u jiena nemmen illi eh, aħjar naraw kif qed jintefaq eh, anzi da jaqbel mal mal-xeħħa u r-reqqa kif eh, jintefqu li bija jintefqu l-flus fil-pajizi il-baxxi il-budget tal-Unjoni Ewropea ma jistax jiġi ehm, kollu responsabilta ta' kollox anki għal mod ħażin kif jintefqu il-flus fil-istati membri hemm bżonn li konna programmi eh, li kunu għaqlin fuq dan torbot il-kredibilità tagħna, aħna għandna kredibilità tagħna il-fatt li aħna nirrispettaw l-impenni li namlu li konna flus biex Eh, nifinanzjaw il-proġetti li aħna infaslu. Anki meta ikun hemm kriżi xorta waħda hemm il-kontijiet tad-dawl li kulħadd irid taħallasom pereżempju. Forsi dan iwieġeb ukoll għal dawk il qegħdin jiddemostraw hawnhekk wara l-bib tal-Parlament. Grazzi, Sur Kummissarju, nerġa' nagħti il-mikrofonu issa lis-Sinjura Balzani. Grazzi. F'dawk eh, l-interventi li smajna semmit kemm il-darba ir-responsabilta. dan ikollu hemm responsabilità li nqis li hija ta' priorità fl-istituzzjonijiet l-ewwel u qabel kollox għandna responsabilità illi nwettqu l-programmi tagħna biex naraw li ċittadini ma jkunux biss eh, jirċievu jirċevu il-kliem tagħna rridu nkunu koerenti b'dak li ngħidu u li nwedduhom. Illum il-proġetti l gbaru ma dak tal-Istrateġija 2020. L-ewwel mira ta' iktar xogħol mhux biss huwa ambizzjuż imma hija xi ħaġa preċiża, xi ħaġa kwantifikabbli bil-parametri biex innaqsu l qat dan jidher li li huwa għan speċifiku ħafna ambizzjuż ħafna u jidher li li huwa essenzjali li nibdew naħdmu sabiex nilħquh dan il-għan sakemm nibqgħu ngħidu li l-istrateġija 2020 hija kbira wis eh, ambizzjuża wis biex tkun inkluża f'dokument konkret bħal budget se nagħmlu inkomplu inkabru ir-riskju illi din ma tirnexxiex u dana ħadd ma jridu laqqas il-Kommissjoni jekk jiena niftakar sew l-ewwel eh, komunikazzjoni fuq l-Istrateġija 2020 hemm ħaġa oħra wkoll. L-austerità mhijiex politika mhux strument hija kondizzjoni, kondizzjoni li qudiema aħna rridu nieħdu azzjoni, rridu nieħdu azzjoni mhux biss billi innaqsu l-ispejjeż, imma li nieħdu nużaw strument straordinarju differenti differenti mill-budgets nazzjonali li huwa l-budget Ewropew. Huwa strument li jippermettilna li namlu xaħġa ġdida din is-sena. Is-semestru Ewropej, Ewropew isservi għal dan, mhux biss biex jagħmel l sitxur siċċur tas-sena iktar diffiċli imma jippermettilha l-infass l-istrateġija globali noħolqu sinerġiji u noħolqu sinerġiji bejn il-budget tal-istati membru u l-bilanċ tagħna u l-budget tagħna hija sistema straordinarja Ewropea biex tagħti iktar valur li rizorsi pubbliċi u noħolqu metodu reali biex din l-istrateġija 2020 issir realtà, strateġija illi hija veru ambizzjuża ambizjuża imma tista' ssir realtà. Grazzi ħafna Sinjura Balsani. Naslu fit-tmim il-debattitu tagħna nissospendu s seduta sal-11 u nofs fejn umbata aħna nivvotaw anki fuq dan il-rapport.